fuqa. Wara najdilkom li s-seduta li jmiss ħatkun għada, ġveri, il-ħamis 17 il-tajja ta' Lulju, mill-10 sassija, l-leġenda ġiet publikata u hija disponibbli fuq il-sit tal-Parlament Ewropew. Nista' nagħlaq is-seduta u is-serata tajba l grazie. <laughs>